Okay. Please, uh, let's start our work because we are late already. Il-President, eja nibdew il-ħidma minn tagħna x'diġà ninsabu tard, ippermettu li nagħmel xi avviżi fisem il-sedja l-ewwel ħaġa biex infakkarkom il-votazzjoni għal karp il-skeda tal-għada issa pospost għas-7 ta' Ġunju skont il-Presidenza. ħaġa hija dwar it-trialogu it-trialogi li għaddejjin l-ewwel wieħed huwa E, e, kontijiet reġjonali u nazzjonali l-ewwel sar fis-16 ta' Mejju u t-tieni se jsir nhar il-ġimgħa l-ewwel ta' Ġunju. ċe RD erba id-dialogu it-trialogu għaddej un batom omnibus tnejn l-aħħar trialogu seħħ fl-24 ta' Mejju. Dawn huma l-avviżi li kelli nagħmel u issa ngħaddu għal għall-ewwel punt fuq l-aġenda. Anzi, l-ewwel rapport abbozz ta' opinjoni għandna eżaminazzjoni tal-emendi u dan huwa dwar l-implementazzjoni tad direttiva dwar il-kreditu għall konsumatur ippermettu li ngħidilkom x'riżultati diġà kien ksibna meta nħarsu lejn l-emendi kollha. L-ewwel nixtieq nirringrazzja lix shadows kollha kif ukoll il-kollegi l-oħra illi kellhom sem fit-tfassil tal-emendi u anke l-kollega tagħna is-Sinjura Jennifer Lang mis-Segretarjat enitni biex nanalizzaw dawn l-emendi kollha u biex naslu għal kompromessi. Nipproponi tliet kompromessi fortunatament għandi l-ftejim dwar il-naħa tal-kollegi tiegħi l-ewwel kompromess huwa dwar id-dritt tal-klijenti li jkunu informati fl-istadji kollha tal-proċess ta' teħid tal-kreditu għall konsumatur iġi fil-kontrattwali biex jiġu informati fuq ir riskju jew riski li qed jittieħed jew jittieħdu meta jieħdu kreditu minn eh, foreign exchange u dawn għandhom jirċievu l-informazzjoni kollha li tkun personalizzata, eċċetera. Għal dan il-kompromess aħna qed inkopru l-emenda numru wieħed minnaħa tas sur Mutzer, mbagħad numru tnej u tnax minnaħa tas sur De Becker, l-emenda tlieta mis-sur Gigolt, erba mis-sinjura Mekati. It-tieni emenda ta' kompromess li għandna tkopri l-idea ta' istituzzjonijiet finanzjarji illi għandhom jieħdu kull miżura sabiex jiverifikaw riski li joħorġu minn tislif lejn munita barranija biex jiverifikaw il kapaċità tal-konsumatur li jirrispetta il-fruttazzjoni tal-rata tal-kambju anka biex jerġa' jħallas is-self u dan il-kompromess dil-emenda ta' kompromess qed tkopri wkoll diversi emendi li saru mis-sur Becker numru 13, is-sur Gigol numru 14, is-sunjura Xirkor numru 15, Is-sur Debecker numru 10 u 11 u anka s-sur Gigol għal darboħra numru 29 u 31. Kien hemm diversi emendi. Intom tafu li qed nipproponi fl-abbozz ta' opinjoni tiegħi żewġ proposti li fil-fatt ma ġewx aċċettati minn kollegi differenti u jien naħseb orrajt għandhom raġun. L-ewwel proposta kienet dwar biex ma naċċettawx il-kredut tal-konsumatur li jkopri ħames snin um, bħala perjodu ta' ripagament u sur Mozer u sur Debaker qed jipproponu li ħassru għadin imma jien inħoss li sur Sinzer tħarġet bi proposta tajba u jina se noppoġġja din il-proposta tas sinjura Simber. illi titlob għall istituzzjoni ta' kreditu biex jiedu konsiderazzjoni speċjali meta jagħtu self fuq perjodu ta' żmien itwal minn ħames snin fil-kuntest ta' kredit tal-konsumatur li biex jaraw e, e, li jkun fl-aħjar interess tal-konsumatur konċernat naħseb din hija emenda tajba u allura nipproponija. Anzi, niproponu illi nivvotaw kontra il-mozzjoni ta' Baker u Mozer biex inħassruha imma biex naċċettaw l-emenda tas-sinjura Simberg l-istess ħaġa tirrelata mal-proposta tiegħi fil każ ta' ikun hemm familja magħmula minn persuna waħda u tingħata dar u għal darbohra hemm diversi emendi ta' proposta biex inħassru għadin imma s-Sinjura Sinberg ħarġet bi proposta tajba l-emenda u nappoġġja illi titlob l-istituzzjoni finanzjarji biex jagħtu biss kreditu ta' konsumatur meta l-konsum meta ikun ġi determinat il-seta tal-konsumatur dak li għandu xaqsam ma' repagament. Kompromessi ħorċe eh, li kopri l-emenda 25 ta' Sugigol u 26 ta' Sur Nikolas Ċantis din l-emenda ta' kompromess hija relatata mad dritt tal-klijent jew l-konsumatur biex jiġi informat fuq l-ispejjeż tas-servizzi awżiljarji anka dritt tagħhom li jażlu biex jixtru servizzi awżiljarji e, mod ililhom minn istituzzjonijiet jew fornituri alternattivi li mhumiex qed jagħtu s-self u anka biex nagħmlu distinzjoni bejn servizzi awżiljarji li huma essenzjali għal proveditur ta' self u dat tipi ta' servizzi awżiljarji li huma opzjonali. Hemm emendi oħra li jien qed nappoġġja emmendi li saru Mr. Bacon numru 5, numru 8, 28 u anka mis-Sur Karins bħal 27, Mekati 30 u Sur Gigold numru 6. Num, emenda numru 6 u 32 tas Sur Gigold u għal dor boħra s-Sinjura Sinjura Swimben 18-23. Hemm għandna wkoll min-naħa ta' Sur Nikolas Ċanti di oħra u ma nistax nappoġġja xi wħud minnhom. Hemm emenda waħda proposta li hija waħda ta' kompromess. Ma nistax nappoġġja ovvjament nistgħu daw batamoru imorru għal-voti għax daw l-emendi huma tip li jagħtu pariri mogħtija lill istituzzjoni finanzjarji illi ma naħsibx illi għandhom postom hawnhekk. Naħseb huma iktar postom f'kuntest ġenerali minn dat tip ta' dit tip ta' proposta. Grazzi. Dan huwa dak li kelli xi ngħid. jekk is-Sinjura Mekati preżenti jew xi ħadd jirrappreżenta lis-Sinjura eh, da Shadow. Ah, is-Sinjura. Grazzi. Iva, Sinjura Mekati kienet hawn ma kellha tħalli l-kamra għal xi ftit imma b'mod ġenerali hija tappoġġja ħafna il-kompromessi tiegħek, il-proposti ta' kompromess tiegħek u allura jina nemmen li qed naslu għal eh, dokument bilanċat u interessat ħafna. Dak li jina kelli mandat biex ngħid fisimha. Grazzi President, fil-qosol ħafna ovvjament grazzi tal-kooperazzjoni li jatturu biex infittxu u biex naslu għal-kompromiss, l nappoġġaw il-kompromiss li għad t-proponi jinti, ma naħsib li tkun diffiċli li aħna naslu ftejn ġenerali fuq dal-kompromess bejn il-gruppi differenti, nishtiq pero nisħaq fuq xi żewġ kwistjonijiet waħda. Naħseb fuq l-advertisement ta' prattiċi dawn it-tipi ta' swieq huma diġà interrelatati għad xi prattiċi li jippruvaw jiġbdu lejhom konsumaturi għal biex jisselfu. Dal-aħħar jiena rajt eżempju li jekk li jgħid li jekk bank ma jaċċettax li jagħti kreditu jew self ejja għandna u natu kaħna lura dawn huma e, e, PRs eżerċizzi ta' pubbliċità li għandna noqogħdu attenti u rridu nifmu li mhux se nsolvu l-problema permezz ta' din l-opinjoni forsi nistgħu nitolbu lill-kumitat biex e, jixpruna l-Komissjoni biex initlu iktar fid-dettal fuq dan l-aħħar punt nixtieq insemmi inti li ħadd appoġġja l-emendi 18 u 23 tas-Sinjura Swinburne, speċjalment dwar l-emenda 23 hawnhekk fejn qed insemmew il-kollateral. Naħseb dan huwa xi kultant fl-esperjenza tiegħu ftit diffiċli. Jina nifhem li f'kwistjoni ta' mortgage credits il-kollateral ikun idik id-dar imma f'affarijiet oħra ikun diffiċli bħal per televizju set ta' television ħajkun kollateral naħseb hawnhekk qed inkunu għandna noqogħdu da' lura biex nappoġġaw nagħtu l-appoġġ minn tagħna fuq daw iż-żewġ emendi. Grazie ħafna. Uh, thank you, Chair. Grazzi, President, kellimni nimes. Bazzikament, nista nirrepeti eh, dak li qal, eh, dak li qalu ta' qabli, it-tifħil li tawk dawk ta' qabli, grazzi u proset tal-kompromessi u grazzi tal-appoċ ta' zewċ emendi oħra, jena naħseb da' Jien naħseb li dan l-input li qed nagħtu ħajati importazzjoni u saħħa li direttiva tal-konsumatur u issa nafsu nixpronaw li l-komitat li qed imexxi biex nassiguraw ruħna li ju jaċċetta dawn li qegħdin l-element li qegħdin nagħmlu bħala kompromess u li nirċievu l-kompromess tal-kumitat imkod dwar dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna.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 ma ċettajx l-emendi l-oħra tina xi raġunijiet għal dan imma ferment nissuġġerixxi li nerġgħu narawha di m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq xi tipi ta' tips din hija kwistjoni ta' problema sostanzjali ħafna u li għandna naħduha b'serjetà kbira. Mhix kwistjoni ta' emendi għall opinjoni u jekk opinjoni tkunx se tirriżolvi dan jew il-kwistjoni kollha dwar il-krediti u x'se jsiru. Din hija kwistjoni tal-proċedura kollha bħalissa is-sitwazzjoni saret pjuttost kritika il għaliex mhux qed jingħata kreditu xejn dan huwa l-każ fil-Greċja naf illi dini opinjoni li mhix il irreżol u nirrakkomanda biex nerġgħu nirrefeduhom dawn. Ikun tajnuna kif nistgħu nagħmlu dan. Issa dak li qed jiġri huwa pjuttost eh, diżastruż u ta' min jikkundannaħ li ma jinnitħalż anka li ma il ma jisirx fil-waqt u koll importanti u tillet punt u għadwa l-kontratti ta' self li ma jitħalsu xlura minħabba raġuni ta' diffikultajt legali bħala riċessjoni ecc. Allura huwa importanti li r-rati jiġu adattati mibdula skont id-diffikultajiet li għaddej minnhom il-pajjiżi konċernata l allura grazzi ħafna jekk jogħġbok erġa' ħares lejn l-elementi tiegħi. Grazzi Sur Sambot. Lefdi di m'għandix kummenti x'tagħmel dal punt Grazzi ħafna, qed President, jekk m'hemm ħadd iżjed li jrid il-kelma Allura, kull diċ namel komment wieħed biss, nirringrazzjakom il-koll tal-kolleg, l-kollegi kollha tal-daw l-emendi, anka l-appoċ tagħkom, anka l-sur Nikola ċanti jina nistanetilkom li jina qed nifhem sew dak li qed jiġri, anka l-istess ħaġa tiġri fir-Rumanija meta qed nipproponi jiena li li jieqa fis-self lill familji fi kreditu ta' konsumaturu jitolbu garanzija bil-djar, nistgħu naraw fir-Rumanija ħafna familji jien li jiġu li l-om id-djar jintefaw il-barra mill banja għax ma jistgħux iħallsu djun. jina nifhem il banja imma ma nistax nappoġġja dan it-tip ta' trattament, it-tip ta' proposta biex nieqfu natu self lill-familja lill-familji li ma jkollix kollaterali u jintefaw il-barra midjar meta, meta u jtina u d-dar tiġi meħuda bħala kollateral meta di l-unika ħaġa li l-unika waħda li kollon. Grazzi. Mela ħanara meta l-votazzjoni ta' din ħajsir fis-7 ta' Ġunju li ġej u fil-Komitat Lib eh, fis-17 ta' Settembru u fil-Plenarja ta' Ottubru bat inkunu niddiskuta, niddiskutwa nisperaw sa' 7 ta' ġunju. U issa naddu għal abbozz ta' opinjoni ieħor ir-rapporter u għassur Filip Lamberts. Din hija proposta fuq regolament tal-Kunsill u l-Parlament fuq l-ini ta' gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea. L-Onorevoli Lambert, din hija opinjoni għalhekk jiena ma nixtieqx li naħlu ħafna ħin fuq għalkemm is-suġġett huwa importanti, qed nitkellmu dwar dawn in-network trans u dawn li huma uh, networks ta' enerġija u li għandhom ikollhom rwol importanti fil-ekonomija tal-Ewropa. Meta wieħed jitkellem dwar it-kabbir, kulħadd jitkellem dwar it-kabbir, dan huwa qasam illi jista joħlo il-ħolqin il ħolqin tal valur din mannix, anzi mannix ninsaw li aħna mannix il-komitat awlini għax hemmhekk hemm litre involut, però xorta nixtieq nagħmel kummenti dwar eh, l-emendi illi saru li fil-fat kienu emendi mill-litre u mhux mill li konu għalek li jiena ma aċċettat tajtomx f'dan l-istadju minħabba li mhumiex relevanti għal uh, kumitat tagħna x'huma dettaljati wis u tekniċi wis. għanna eh, l-annessi u għanna eh, anka emendi li huma tajbin għax qed iżidu l-valur utli għat-tekst u Għalek għanna nkunu kontenti għax dawn mhumiex qed jikkontradixxu lil xulxin. Punti ewlenin hawnhekk huma r rabta li teżisti bejn illi jkun hemm din l-infrastruttura tal-enerġija u l-pajjiż eh, li qegħdin fi programmi ta' kriżi hemm bżonn li jkun hemm ir-rabta bejnietom daw għax daw in-networks jistgħu tassow jintużaw fil-kuntest ta' dawk il-pajjiżi li qegħdin fi kriżi. U għalhekk introduċejna din l-idea ta' fast tracking tal-ħruġ ta' dawn eh, din l-infrastrutturi f'dawn il-pajjiżi nixtiequ imbagħad huwa li l-indikaturi l qegħdin jintużaw biex ikun hemm magħmulin il prijoritajiet eh, fir rigward tal-proġetti ikunu proċessi aktar trasparenti milli kellna sissa u huwa għalhekk il qegħdin introduċu din l-idea ta' atti delegati fuq il-kriterji nibżawis illi ikun hemm li għanzi eh, li hemm xi foskom li ma jaċċettawx dawn l-atti delegati, ma nistax ifhem għalfej, forsi għax il-proposta jaktar eh, tqila. Eh, u dan huwa mod ta' kif il-Parlament ikun jaf x'inhuma il-kriterji u laqgħet nitkellmu dwar li jkun hemm lista ta' prioritajiet ta' kif intefqu l-flus għandu jkollna dawn il-kriterji ċali li aħna nkunu nistgħu nagħmlu anke skrutinju tagħhom Naf li hemm min jħos li l-atti delegati huma proċedura aktar eh, ibsa, aktar qawwija u eh, jiena nifhimha eh, din il-ħaġa. L-importanti huwa li jkollna din ir-rabta bejn din u anka l-istrateġija aktar wiesa f'termini ta' l-ekonomija, ġifiri l-istrateġija tal-2020 biex ikun hemm aktar konsistenza fl-użu tal-finanzi, ġifiri Għanna l-istrateġija tal-2020 u rridu l-konsistenza bejn dawn il networks trans-Ewropej u dawn E, in-networks ta' infrastruttura, anka permess ta' il-fondi strutturali. Introduċejna hawnhekk ukoll waħda mill-idejat li hija li aħna nixtiequ li jkun hemm firxa aħjar tal-budget hemm klawzola ta' reviżjoni Meta ikun hemm l-ispejjeż ta' proġetti li jkunu uh, aktar oljin ikunu oljin aktar milli kien previst u il percentaċ ikun ta' aktar minn 30 fil-mija. Jekk jiġri hekk, ġifri jiżdiedu bi 30 fil-mija l-ispejjeż, allura rridu nagħmlu evalwazzjoni tal-proġett biex naraw jekk ikux qegħdin naħdmu eh, b'dak li seħ white elephant li l-affarijiet ma jkunux baqgħu aktar taħt il-kontroll tagħna. Punti oħra fej ma kienx hemm qbil kienu fostom l-idea illi eh, għandu jkun hemm eh, il-votazzjoni b'maġġoranza eh, imma hemm min qed jitlob l-unanimità l-unanimità ovvjament jagħti dritt l-aktar eh, lil kulħadd imma mhux bil-fors huwa mod effiċjenti ta' kif wieħed jipproċedi. Jiena lek nieqaf hawnhekk unħalli lilkom titkellmu. L-Onorevoli Langen li huwa shadow rapporter. Skużawni għadni kif tħalt u ma smax qal il-kollega Mainz. Jiddispjaċini illi <laughs> dom daqsek imma għaw fej id-dur ta' tawnek. Mela, fuq il-kompromessi. Kolli najt li mod ġenerali li PP tista taqbel mal-maġġoranza tagħhom aħna ressaqna tweġiba waħda u l-mistoqsija l-enija jekk f'dawn il-dmiriet eh, dal-kontest li qed jippreżentaw jippreżenta din l-opinjoni, s nagħtu iktar kompetenza iktar l kummissjoni pal punt kif diskutajna taħt punt A. U anka li ma se jkun inklużi f'dan il-qafas. Jien għadni kif smaj dak li għadu kif għal-sur Glert illi aħna hawnhekk għanna lista sħiħa ta' votazzjoni u Fil-kompromess A hemm żewġ punti hemm jitolbu split vote 3A u 4A. U hemmhekk jekk aħna nindirizzawhom wieħed wieħed ehm, nisa naċċettawhom it-tnejn. Però fil-kompromess B eh, il-problema kienet illi pers li kellna l-waqfa Eh, tal-vaganzi tal-Pentekoste ma stajniex inkomplu naħdmu u għalek ridna nipposponu ċertu affarijiet, però minna tagħna tal-IPP wara bosta verifiki nistgħu eh, nappoġġaw din il-proposta. Eh, now Mrs. Ferreira. Is-Sinjura Ferreira sa. Grazie ħafna, President il-xedi rapporter eni podemata hija bizla flaqa oħra u għalek talbitni biex naqra l-istqarrija taħħa bħala shadow rapporter u tixtieq ringrazzja l-onorevoli Lambert tax-xogħol tiegħu anka xogħol tal-shadow rapporters aħna nħossu l-riżultat aħħari ħajkun wieħed sodisfaċenti ħafna valur miżjud għax xogħol tal-itre illi kif ta' fuq hija huwa il-kumitat responsabbli fuq livell in ġenerali aħna naqblu ma' linji ta' gwida ġodda l din l-infrastruttura trans Ewropea li ħatejna biex nilħu il-lanijiet tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni li hija sigurtà fil-forniment, il-kompetittività u is-sostenibilità inħossu ukoll li l-iżvilupp ta' infrastruttura tajba huwa kondizjoni biex wieħed jilħaq il-miri tal-enerġija u l-klima kif ukoll biex ikun hemm transizjoni gradwali għal ekonomija li tuża anqas karbonju kif hemm imniżżel mir-rapporter. Għalhekk aħna nilqgħu l-identifikazzjoni ta' 12 il prioritajiet, eh, ġifiri il-kuruturi tal-enerġija u anka il-regoli illi eh, jidentifikaw il-proġetti ta' interess komuni illi huma importanti għal prioritajiet il-opinjoni tal-Onorevoli Lambert u l-Mendi E, tejbu il-tekst inizjali u ħajġu appoġġati mill-grupp tagħna fosthom hemm l-importanza li għandha tingħata lill-emendi illi appoġġaw il-miri tal-ambjent u dawk tal-enerġija tal-Unjoni kif ukoll il-kontribut għall-istrateġija tal-Unjoni għal kabbir u l-impjieg. L-emendi li kontribwixxu għall-implementazzjoni tajba tal-proġetti minar ma jkunem uh, spejjeż mizjuda li ma jkunux ġustifikati kif imsemmija mir rapporter kif ukoll dawk li jagħtu status ta' prioritajiet lil proġetti li jinvolvu għall-inqas eh, stat membru wieħed li kollu din dan ir-riskju ta' eh, problemi anka riskju riski oħra. Għalhekk Eh, aħna sanħossu li tnaqis li kienem fit tekst oriġinali qed jittejja fir rigward tal-distorsjoni u anka eh, fir rigward ta' proġetti li qegħdin jimraw lejn l-istess għanijiet għal kurituri. Mbagħad kellna wkoll l-imbilanċi eh, marbuta ma l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni. rridu nasikuraw li dawn il-proġetti tal-infrastruttura jilħu l-anijiet u nuqodu attenti li ma jkunx hemm eh, kompromessi fir-rigward tal-credit ratings tal- eh, tal-pajizi. Anka irridu noqdu attenti eh, dwar is-sitwazzjoni tal-dawk li huma gżejjer u postijiet remoti. Irridu noqogħdu attenti li naraw li regolament il-ġdid joffri integrazzjoni tas-suq b'mod effiċjenti biex bekk il-konsumatur ikun moqdi ikun xikun l-ambjent eh, eh, li jgħix fih. Nixtieq ringrazzja lir rapporter u xedew rapporter tal-kontribuzzjoni tagħhom kostruttiva. Din hija l-pożizzjoni ta' Anil Podima ta' fisem l-SND. Grazzi ħafna. Mrs. Ferreira. Grazzi, Signora Ferreira. L-onorevoli Kila Pakis bħalisem fissem il-kollega tiegħi li l umma ma setax jiġi hawnhekk għalhekk minna ħatana l-grupp tal-Alden putwed biss dwar il-kompromess A3A l-atti delegati għal kriterji meta wieħed ikun qed tagħmel lista ta' proġetti ta' interess komuni il-grupp għalde ma jistax jappoġġa din minħabba li qegħdin nibżaw li dan ħajdawa mill-proċess illi għandu jkun wieħed veloċi kemm jista' jkun. Din dan huwa l-unika kumment illi għamel il-kollega tiegħi eh, u għani hawnhekk. Uh, Mr. Thomas Hendel. Uh, eh, Sur Thomas Handel huwa xedur rapporter ieħor dan. Imma mhux qiegħed fil-kamra maħna. Aw xi ħadd ieħor illi jixtieq eh, jitkellem l-Onorevole Langen. Forsi il-rapporter jista' jtina l-lista finali tal-votazzjoni Sur Lambert, meta ħattina din il-lista finali? Għada, aħna nixtiequ li nerġgħu niverifikaw id-dettalji u l-punti ewlenin. Final word. Mela għandek uh, mistoqsija. Aħna lesti jgħid is-Sinjur Lambert qed nisanaw l segretarjat li qassam eh, dan fideħ. Il-votazzjonija għada. Naddu issa mela għal rapport li jmiss dan huwa rapport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 Naddu għal dan il-rapport aktar tard meta jasal il-rapporter. Naddu għalek issa. u jew lejt il-President. Eh, Mr. Klintz eh, is here. But... L-Onorevole Klintz eh, jgħataw. Imma l-Onorevole Pitikajnen miex hawnhekk. Lest inti? Le, jgħid il-President, l-Onorevoli Pitikajnen miex edha għawek u intom edin żewġ rapporters għawek u xek. Okay, we have to take a break, unfortunately, for uh, 10 minutes. Mela, ħani fuq għala xar minuti biex uh, il-kollegi. Et infittxu il-rapporter. Okay, come si scazza. Ah.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 Okay, meeting is starting again. Next report. il ħat kompli, mela rapport li jmiss huwa rapport dwar eh, l-attrazzjoni tal-investimenti fl-Europa. And uh, the rapporteur is Mrs. Rod. Il-rapporterja l-onorevoli Rodi Krazza, Zaga Ropolu. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Iva, grazzi ħafna. Din jgħatini darba li għatni diskutu dan il-rapport. L-ewel darba kelli l-possibilità li n-prezenta l-anijiet li jen fil-rapport kena anka skambju tal-opinjonijiet bejn il-kollegi u illum għanna bazi iktar preċiża għal din il-proposta aktar preċiża kelli aktar minn mit emenda u provajt kemm jista' jkun kooperazzjoni mal-Shadow Rapporters li jiena nixtieq nirringrazzja permezz tal-kontribut tagħhom imma anke permezz tad-dispożizzjoni tagħhom biex aħna naslu għal dan it-tekst ta' kompromess Eh, permessa dawn l-emendi ta' kompromess il-kollegi fil-fatt eh, tawni idejat importanti bħal ħtieġa per eżempju ta' politika industrijali li hija eh, waħda ta' koeżjoni fl-Ewropa u suġġett ieħor kien l-importanza tas settur tal-investiment fl-iżvilupp ambjentali il-rispett tal-kriterji soċjali dawk marbuta mal-ambjent fl-isforzi tal-Unjoni biex ikun hemm dan l-iskambju ħieles mal-imsieħba kummerċjali fid-dinja. Dan huwa suġġett importanti xi garantixxi il-kondizzjonijiet għal kompetittività tal-Unjoni u anka nevitaw id-dumping ekoloġiku u soċjali fuq livell internazzjonali. Punti oħra huwa huma l-importanza tal-talim, l-investiment fit-talim, b'mod partikolari investimenti pubbliċi. it it-talim issemma minn ħafna mill-edukazzjoni ġifiri minn ħafna mill-kollegi u fil-fat anka daħalnija mill-mendi ta' kompromess. U naħseb li wasanna f'tekst li issa huwa wieħed eh, maqut tajjeb mingħajr ħafna repetizzjonijiet. Se jkun hemm xi repetizzjonijiet. Però ħajkun hemm ukoll opinjoni tal-Kumitat Reġi u Itre dawn eh, l-opinjoni tagħhom huma wkoll eh, interessanti u importanti u hemm ħafna Però hemm mbagħad ukoll xi paragrafi fejn eh, ma nistgħux naċċettaw l-emendi għax għalkemm l-idejat huma interessanti jista' jkun li tiġa qegħdin hemmhekk dawn l-idejat jew fit-tekst tiegħi jew inkella fl-emendi illi aħna inkludin inkludina ġifieri fl-emendi ta' kompromess. din hija l-linja ġenerali. Naħseb li qed nagħtu messaġġ ċar illi l-Ewropa irid ikollha politika eh, għall-investimenti ta' l-Ewropej kollha u anka għal dawk li huma barra mill-Unjoni Ewropea Ġifiri, dan mux għan fiħin nifsu, ma għandu jkun l-ambjent adattat u eh, favorevoli biex jattira u jiġbed dawn l-investimenti. Irridu natu dan il messagġ lil dawk kolla li huma operaturi li jistaw eh, jgħatuna dawn jgħamlu dawn l-investimenti. Issa dwar l-emendi. Ikkolli ngħid illi L-emendi aħna ħadnijom f'partijiet tal-proposta jew inkella hemm ċertu emendi anzi li jew minha fil-proposta jew inkella qegħdin diġà inklużi fil-emendi ta' kompromess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ħanaddi il-mikrofonu li shadow rapporters u l-ewwel waħda hija is-Sinjura Kleber Grazzi, President l-ewwel net nixtieq għal darb'oħra nilqa l-inizjattiva ta' rapporteri li jikteb eh, dwar dan is-suġġett importanti tal-strateġija ta' investiment fl-Ewropa din hija xi ħaġa li aħna għandna bżonna tassew fil-fatt qegħdin nitolbu għalija f'kwalinkwa laqa u kwalinkwa kumitat. Naħseb in-numru ta' emendi li hemm aħna saħħaħna lan tal-rapport inizjali u tal-punti ewlenin. Naħseb illi wasanna għal eh, kompromess, eh, kompromessi li huma ta' suċċess ħafna mill-emendi tiegħi fil-fatt eh, issa huma parti mill-emendi ta' kompromess nirringrazzja lek l-Onorevoli Krazza għal lajnuna tagħha aħna fil-Parlament, fil-grupp tal-SND, ednija ħafna din il-ħtieġa ta' strateġija konkreta Ewropea tkabbi l-investiment u anka biex u eh, xogħlijiet aħjar u aktar xogħlijiet u dan il-perjodu tal-kupru mill-kriżi u importanti ħafna għall-Ewropa. Nispera li dan ir-rapport ikun sejħa għall-Kummissjoni biex tipprepara komunikazzjoni ġdida u Eh, strategija ġdida l politika ta' investiment eh, fil-Unjoni Ewropea li il-Sinjura Rapporter edan ka tinkludi fil-rapport tagħha l-Honorable Wolf Klinza. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch an die Grazie ħafna sur eh, President anka li rapporter jina xtaqt najt li ħana nappoġġaw il-rapport fil-forma finali tija. Jiena qed nirrappreżenta Sur Boż hawnhekk u uh, xtaqt ngħid illi dan ir-rapport uh, għandna mm, approċċ pożittiv li għandna biss xitlet emendi żgħar li għamilna imma xtaqna naċċertaw ruħna illi l-Istati Membri Ewropej kif ukoll il-pożizzjoni tal-imsieba transatlantiċi tagħna eh, tkun waħda koordinata. Aħna nitkellmu fuq l-aċċess għal kapital anka għal l-SMEs li għandu jkun aċċess faċilitat anka li jkun hemm investiment permezz ta' dawn il-kategoriji żgħar ta' negozji. U barra minn hekk xtaqna namlu referenza wkoll illi l-attrattività tal-Ewropa llum il-ġurnata s-serraħ eh, wkoll fuq it-tibdil demografiku li mhux qed jgħinna u għalhekk irridu naraw kif insaħħu l istandards u l-livelli Ewropej f'dan it-tibdil kollu. Aħna palmedna l-rapporter Eh, dawn il-punti għalina mhumiex punti li ħolqu problema kbira li nistgħu nsibu soluzzjoni għalihom. Kultant nħossu illi l-aspetti nfetħu daqsxejn wisq eh, m'għandniex problema bil-kontenut imma nħossu illi forsi eh, mhuwiex il-lok illi dan ir-rapport indirizza dawn il-problemi kollha anka bħallu maqal kellim ta' qabli l-investiment permezz ta' settur pubbliku Noqdu xie attenti hawnhekk il-public spending li fiq pubbliku unna l-aħħar żmien eh, rajni jiġri ta' spiss u għalhekk eh, noqdu xie attenti però fuq eh, b'livell ġenerali nistgħu nappoġġaw dan ir-rapport u nittamaw illi dan ir-rapport jingħata maġġoranza qawwija anke fil- Eh, votazzjoni. Il-kellim li mis, il-Shadow Rapporter. L-ewwel net aħna nixtieq nirringrazzjaw lis-Sinjura għar-rapport, aħna ressaqna emendija u aħna xaqna ngħidu illi għalina l-tkabbir ekonomiku dan jinkludu wkoll l izviluppu Eh, mill-investiment dirett mhuwiex eh, l-an finali tagħna imma aħna nxuq nsaħħu sabiex ikonna l-iżvilupp ekonomiku meħtieġ. Mod partikolari sabiex anka l-industrija tagħna tkun waħda aktar favur l-ambjent u anka naqsu l-konsum tagħna ta' riżorsi li ma jiġġeddux. Aħna għandna bżonn ta' investimenti ġodda u anka għalhekk ta' politika eh, b'saħħitha illi tipprovdi għal dan l-investiment barrani u li anka żżid il-rati ta' investiment fl-ekonomija fuq livell ġenerali u għalhekk aħna qed ninsistu fuq din l-aġenda għal żvilupp ta' ekonomija favur l-ambjent. Xi wasal għall investiment qawwi? Aħna qed nippruvaw naħolqu iktar bilanċ fir-rapport billi nissuġġerixxu illi jekk ikun hemm disponibilità tal-beni pubbliċi isaħħum mhux biss l-infrastruttura imma jġibu wkoll sistema edukattiva aħjar. Aħna nħossu illi l-istabilità makroekonomika hija waħda kritika ħafna, hija importanti ħafna għall-investiment. L-instabilità fis-sistema bankarja tal-euro laqtitna bi kbir u għalhekk qed wasal għal inqas investiment barra minn hekk aħna nħossu illi għandna bżonn investiment reali anka fl effiċjenza ta' riżorsi, fl-effiċenza tal-enerġija u li anka eh, li l eh, il-gas u z-żejt Eh, jinbidel l-użu tiegħu permezz ta' rizorsi li huma rinnovabbli. Aħna rridu ninvestu wkoll nsaħu dawk is-setturi li eh, mhux bil-forsi waslu għal investimenti fuq terminu twil imma illi anka jkun hemm ċertu spekulazzjoni illi s-settur finanzjarju jrid jerġa' regolat barra minn hekk aħna nħossu illi għandna nqogħdu attenti sabiex naraw li jekk l-istati membri jixtiequ jikkompetu għall-investiment huma ma jfarkux il-beni pubbliċi illi dan isara fuq għalhekk. Aħna nħossu illi l-kompetizzjoni għall-investiment jista' jkollha aspetti pożittivi ma fl-istess waqt trid tkun sitwazzjoni gwali għal kulħadd meta niġu għal oqsma illi huma f'periklu illi jqaċtu kollox mill-qiegħ pereżempju il- tassazzjoni anka fuq il-produzzjoni u anka fir-rigward tal-ambjent u anka standard soċjali. Aħna infortunati illi xi biċċiet mill-emendi tagħna saru parti mill-kompromess imma għalkemm kien hemm xi problemi aħna għadna ma rajniex lista ta' votazzjoni sħiħa u huwa diffiċli li naraw kif ir-rapport ser ikun qed jidher jieħu l-forma tiegħu. Meta wieħed ikkonsidra wkoll l-opinjoni ta' komitati oħra għalhekk forsi kien hemm xi żball fir-rigward tal-lista ta' votazzjoni minn naħa tagħna. Imma naħseb illi jista' jkun utli wkoll li neħdu dan il-konsiderazzjoni u Fi kwalunkwa każ dan huwa bżonn jus qabel aħna ma nieħdu deċiżjoni dwar kif ser nivvotaw eh, fuq ir-rapport eh, kollu kemm Grazzi. Grazzi ħafna il-Shadow Rapporter, is-Sur Kamal, ma jidirx li jgħat hawnhekk. Eh, Permetti li sul-prezidenza biex nikkumenta fismal kem jina minix shadow rapporter, pero fuq dan il-punt tal-investiment fl-Europa jina xtaqt nikkumenta. Jina nħoss li l-attrattività fl-Europa għall-investiment hija marbuta fuq li wieħed jiġbet l-investiment barani. Hemm numru ta' stakli li nħolqu mill-Unjoni Ewropea stess il-livelli għolja ta' tassazzjoni, zgur li fiskel mill-li jġbek, mill-li nġbdu lejna l-investiment. Barra minnek, irridu naraw kif nistaw nġbdu lejna ċertu tip ta' investituri fuq il-punt tal-kompetittivita' Ah, meta nitkellem fuq dan, ċertu nies għazbolina li nitkellem flajru fuq xaġa stratta li mhix importanti, però din hija il-ħamrija fertili għal għal ġnien, essek u ġnien, Ingliż, Franċiż, żgur li trid ħamrija tajba sabiex inti tkun tista' tiksab ir-riżultati. Imma din il-ħamrija eh, qed tinxef qed ngerfxu is sitwazzjoni għaliex il-kompetittività mux ehm, għet nsaxħuwa. U għahna tinkun l-kaġun ta' dan, għaliex anka ninkludu ċertu taxxi. Per eżempju, b'dan il-mod għet waslu sabiex il-kapital barrani għet jitlaq mill żona euro. U għalek. Irridu naraw se namlu bil-FTT. Aħna naqblu li għanna ntejbu x-xogħol f'dan il-qasam u anka nerjalizzaw li mhux bizzejt li ngħidu li jridu iktar investiment fis-settur pubbliku mhix idea ħażina, però jekk inħarsu lejn Spanja l-ebda pajjiż fl-Ewropa ma bena daqs bniet daqs kem bniet Spanja. Spanja għandak l-iktar kilometri e, f'toro, f'ajruporti, ferroviji, però il-qat huwa ta' 25% u il-qat fost iż-żgħażagħ huwa ta' 50% għalhekk ma rridux naħolqu l-illużjoni li jekk wieħed jonfoq iktar fl-infrastruttura ser insolvu l-problemi kollha. Għalhekk qed nara daqsxejn ta' problemi fil-rigward li niġbdu lejna l-investiment fl-Ewropa. Naħseb illi għandu jkonna iktar kompetizzjoni fil-qasam ta' taxxa iktar milli għal monetizzazzjoni għaliex din it-tip ta' kompetizzjoni tejn sabiex il-taxxa il-livell ta' taxxa jibqgħu baxxi u niġbdu lejna l-investiment barrani. Grazzi ħafna. Mela niftaħ diskussjoni għal dawk kollha li xu intervjanu. Body wants to take the floor. I will give back the floor to Mrs. K. Jekk ħadd eh, ma jixtieq jintervjeni nerġa' ngħaddi l-kelma li Sinjura Kratza, ir-rapporter għall kommenti finali. Grazzi ħafna sur President. Jiena xtaqt nirringrazzja lil Shadow Rapporters li kommentaw. Ovvjament, naħsbu, jina naħseb li dunsibu bil-lanċ bej eh, l-investiment barrani u dak li seħ mod interna l-ek inħoss li Walek nħoss li huwa importanti li aħnu f'atmosfera ta' kompromess ta' ħbiberija. Jina xaqt il-sur Gigold li l-lista ta' votazzjoni finali inħarġet, kella t inħarġet il-bira, pero inħarġet il-bira, imma ma kena lebda reazzjoni minna ta'kom u għalek kella terġa tindbat. Il-rapport juri kemm huwa importanti illi nisħu fuq il-vantaġġi li diġa għanna ħna nħossu illi diġa għanna eh, atmosfera fejn nistaw niġbdu lejna investiment, pero aħna rridu illi l-investituri Ewropej jibqaw ħdejna jibqaw maħna u mux jitilqu il-bot aħna nħossu, jina nħoss illi nista naqbel uh,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 And we have two rapporteurs, Mr. Wolf Klintz and uh, Mrs. Pitikainen. L'onorevole Klintz, l-Onorevoli Klintz, hemm diversi emendi dwar żewġ direttivi differenti. Grazzi, President. Rimarki preliminari jek permettuli u naħseb li għandhom xaqsmu ma' żewġ opinjonijiet li huma qabel u mbagħad ngħaddi fuq l-opinjoni tiegħi nifisa. Huwa <laughs> dinja kwistjoni importanti ħafna huwa sakemm il-kumpaniji kumpaniji għandhom ikunu obbligati biex jirrapportaw dwar fuq bażi pajjiż pajjiż. Flimkien ma dan imbagħad hemm il-kwistjoni dwar dawn il kumpani kemm għandhom jiġu mitluba li jagħtu informazzjoni fuq il-proġetti li li jkollhom f'pajjiżi differenti u dan fuq eh, bażi vinkulanti. Il-proposta tiegħi, il-proposti tiegħi jien suġġerejt pakket, approċ ta' pakket ta' xed nara li hemm rabta bejn l-involviment eh, vinkulanti ta' daw il-kumpaniji. Allura din tmur li lien mill-industriji it-tiftix għaż tal-gas, eccetera. Jekk aħna nestendu l-att ta' kumpaniji għal kumpaniji kollha, fuq ċertu mm, level massimo għanek nisuġerixi li impoġġu threshold, il-valuri ta' threshold biex ma nobbligawx kull kumpanija biex ikolla itfittex compliance fuq daw ħtiġijiet. Għax distwassal għal konfużjoni u anka għall tal-imsemmija kumpaniji. Issa ħna xirridu namlu irridu nobbligaw il-kumpaniji biex jirrapportaw fuq proġetti individwali f'pajjiżi individwali fil-kull pajjiż jiġi studjat u kollox jiddependi fuq id-dettall il-livell tal-kumpanija u tal-proġett u l-pagamenti li jkunu jingħataw u li joħorġu b'modi differenti lil pajjiż l-gvenit tal-pajis. Naħseb inkunu għedin nitolbu wis b'dan. Jina dan id-diskutejtu ma' shadows u mid-diskussjonijiet jina ndonajt li jemċi għat ta' punti li naqblu fuqom imma fuq għat ta' punti importanti għat ma' sibniex E, eh, ftejjin fuqhom ħan nispjega xirrit ngħid jiena nemmen li Għanna nibdew b'kumpaniji involuti eh, fil li għandhom xaqsmu mal-foresti, eccetera, nibdew bijom u niproponi li koll li aħna eh, eh, niddiljaw u koll fuq il- fuq dawk tal-kos fuq minu involut fil-bini ta' fil-bini ta' dawn l-intraprizi. Issa, bl-eċċezzjoni tal-ICR l-imsieħba kollha ftemu illi il-kumpaniji kollha għandhom ikunu suġġetti għal dan. Industri tal-proċessar, industriji involuti fil-prodotti tal-ħalib, eccetera, kollha jiena naqbel b'dan fuq dan b'kundizzjoni li jkollna ċerta threshold biex nassiguraw ruħna li mhux niġbru kull kumpanija tħoss il-ħtieġa li taqbel ma dawn li taqbel ma dawn l-obbligi għandna ċerti SMEs illi għandhom tenja ta' 500 miljun fi proġetti, 25 miljun f'pagamenti lil gvernijiet taxxi jew ma x'inhuma eh, konċessjonijiet 100,000 euro. Dawn huma l-valuri ta' thresholds li qed nipproponi jidru daw li juma ħafna kollegi madwar qalu li juma li jimwis ħarġu kontra proposti id-daqs tal-kumpanija involuta <clears throat> kull ħaġa li hija ikbar minn SMI e, mela mit 250 miljon għan jgħat fil-turnover. dan huwa hemm diversi proġetti u kunu diversi proġett għavolja jkun ta' spiża żgħira ta ridu nirrapportaw fuqu. Ma nafx valur miżju ta' jkun fih dan. Jiena smajt 15-20.000 il-ħodor biss sem suġġerew 50.000 b'kontrarju għal 100.000 li semmejt jien allura din il-bot minn ftehim. Punt fundamentali uħor li għat rridu nsibu ftehim fuq huwa dwar l-informazzjoni. U għawnek għedin nitkellmu fuq kull tip ta' informazzjoni, turnovers, payers, personal, tassazzjoni, eccetera. U l-mistoqsija allura toħroġ dinja parti integrali ta' rapport annwali ta' kumpanija ta' li kun rapport konsolidat ta' kumpanija u allura skrutinju bħal dan li jisir mill-auditur. Ovvjament daw ħajjitħlu l-ek fl-informazzjoni ta' dan. Din l-informazzjoni tista' tkun uffiċjalment ittestjata minn auditur fl-applikazzjoni ta' l-oligopoli tal- l-industrija ġganteska ta' żejt u koll hija involuta. Umbat għanna l-erba l-gbar l seħab Big Four, kumpaniji ta' auditjar. U dil-kumpanija trid ta' auditja kull proġett, ikun fej ikun. Naħseb li qegħdin nagħmlu għan konsolidaw l-industrija taż-żejt tal-dak li għandu x'aqsam mal-awditjar. U joħorġu għaffajt li ma nkunux irridu mbagħad hemm ukoll direttiva li tajdina biex noħorġu fajt kun li huma eżatt il-kontrarji u din ħajkun hemm ħafna amministrazzjoni żejda u spejjeż żejda. U ħan ngħid sam il-bidunet u wara running period ikolna reviżjoni forsi nkun nistgħu nirreveduha imma jiena naħseb illi għandu jkollna l-figuri li fil-rapporti ta' ġestjoni u f'ħafna kumpaniji għandhom bħala auditjar intern fuq il u jistgħu jagħtu informazzjoni fuq il-kumpaniji skont kull proġett, skont kull pajjiż. Anke hawnhekk għaw differenza bejni u bejni shadows il-shadows koll-ohra irridu dil-informazzjoni li tinata u tkun fil-forma ta' parti uffiċjali mir rapport annwali ta' kumpanija. Allura ditina ta' l-auditur, u t-tini punt tijaj. Din għan biss opinjoni. Il-Kumitat ta' Tmexxija huwa dak huwa l-Kumitat ta' l-Affarijiet Legali. Issa jina tkellimt ma' xi kollegi il-rapporter u l-president l-onorevoli u daw jisu iktar jers u lejja bħal opinjoni mill-li shadows. shadows u jekk aħn irridu nkunu ibsin daqs shadows ovvjament, maġġoranza mhux dubju dwar dan. Allura aħna eh, ħanitlu fir-riskju li l-opinjoni tagħna tiġi ignorata. Jiena kważi wasalt fit ta' dak li kelli ngħid u għandi dar rimarki x'ngħid min-naħa tal-ħodor u anke kamilli ppe Qed jissuġġerixxu li nħassru 26 dwar il-valur ġust, il-fair value, issa. Għanna bżon nużaw dan il-kunċett dis-sistema għal-istrumenti finanzjari dan il-valuri jistow jittilow il-fuq jinżlu l-isfel. Allura, jista' jkun hemm xi xi verifikar ta' daw il-valuri li jisiru ħżiena u li jistgħu e, eh, jimmizlidjawna dak kif lista ġara fuq il-bonds tal-gvernijiet kif ġara fis-snin reċenti. Allura għanna nżommu mal-klassifikazzjoni kif ħarġet mal-komissjoni, mal għanna tliet kategoriji differenti u nifukaw biss fuq l-over and profit. U l-axħar punt, jek permettu li, Iva, daħħal xi ħaġa li mhix fil-proposta oriġinali tal-Kommissjoni u li l-Stock Exchange qed jikkwota kumpaniji u l-kumpaniji kollha li joperaw skont standards ta' rapportar internazzjonali dawn kollha għandhom fil-futur ikunu obbligati li jissottomettu rapport b'mezz elettroniku Dan jatina bażi ta' informazzjoni li tkun utli għall aġenziji differenti jew entitajiet governattiva jkollhom aċċessi e, malajr għall-informazzjoni allura jassiguraw li l-informazzjoni tkun qed taqbel, tkun kompatibbli u dak li huwa ta' valur għal reġistri ta' statistika, NSOs, eccetera. Grazzi. U issa l-kelma lis-Sinjura Pietrikania. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, nixtieq uh, nirringrazzja l Sur Klins u l korrapporters kollha. Jiena dejjem nipprova naħdem illi dejjem nipprova nara kemm hu possibbli li uh, nilħu konsens u jiena diġà spjegajt dan kollu anka uh, f'interventi ta' qabel xi punti mid-direttiva ta' trasparenza juru illi hemm uh, kwistjonijiet illi diġà spjegom tajjeb ħafna l-kollega tiegħi klin, hemm ħafna kwistjonijiet li għadhom pendenti hemmhekk u uh, qabel uh, ma netlu fil- punt dwar pajjiż pajjiż u kif jiġu r-rapportati naħseb li għandna Eh, nibdew partijiet oħra importanti ta' direttiva mid definizzjoni definizzjonijiet, rċevejt ħafna proposti, il komissjoni ser ikoll eh, ser tkun ili qed tressaq ir-rapport fil-futur u li anka tevalwa l-għażli differenti għad definizzjoni tal-SMEs. Aħna nħossu li dan huwa importanti għaliex aħna narmonizzaw il-xed eh, infissru bil-SMEs. U bat hemm il li għadha pendenti għandna opinjonijiet kontradittorji ħafna. Għawna kan nitkellmu fuq il-publikar tal-Interim Management Report u il- li dan eh, jisal poġġa ċertu pis zejjed fuq l-SMIs kif ukoll li minnaħa l-oħra hemm kwistjonijiet oħra illi għandu jkun hemm ċertu eh, tiġijiet eh, fej ikun hemm ċertu obbligi li wieħed jippubblika rapporti, però hemm l-argument illi eh, dan ir-rekwiżit mhux bil-forsa li jitpoġġa fuq l-Istati Membri għalhekk kiena ħerqana li ttun il-kummenti tagħkom fuq din il-kwistjoni. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-armonizzazzjoni. L-Istati Membri jistgħu eh, dawn il-kwistjonijiet Eh, jindirizzawhom eh, mhux biss permessa din id-direttiva, hemm eh, proposti kontradittorji għal darboħra. Jiena nixtieq li nibqgħu mal-proposta tal-Kummissjoni sabiex il-rapport finali ikun jista' jintlaħaq u jitfassal kif suppost. Imbagħad hemm kwestjoni l-oħra fuq il- rapportaċ elettroniku armonizzat. Hemm ukoll uh, rapportaċ estensiv jiena nista' naqbel ma dan, però forsi nistgħu anke naħdmu għal kompromess fih dan il-gruppi politiċi fuq dan il-punt. Hemm ukoll punt ieħor li xtaqt inqajjem u xtaqt nitlob anke l-kommenti minn tal-kollegi tiegħi fuq dan U din hija ir-raġuni għal qed nipproponu hawnhekk u anke r-reazzjoni tal-Kummissjoni għaliex hemm il-kalkulazzjoni ta' drittijiet tal-vot forsi eh, nistgħu nsibu soluzzjoni anke fih dan il-Kunsill fejn dan il-metodu jinqasam bej eh, l-isma u mbagħad id-derivati. Mbagħad hemm il-kwistjoni tar-rapportaġġ pajjiż pajjiż. Palma għal Sur Clint, Aħna għanna ftejm wiesa bil-gruppi politiċi minn barra li sijar u l-alde. Dan ir-rapport aħna t naħdmu sabiex ikun hemm eh, definizzjoni, skont definizzjoni u anka l-ambitu li kopri il-rapportaċ pajis pajis il-kompanije kolla, mux biss dawk tal- Eh, forestrija għaliex nafu li dawn il-problemi huma eżistenti fuq sma oħra. Hemm raġunijiet li huma mniżla, aħna nafu li hemm il-kumpaniji li huma mniżla fil-lista oħrajn li ma jkunux u aħna nixtiequ li naħolqu sitwazzjoni ugwali għal kulħadd. Il-rapportaġġ imbagħad ser ikun għall extractive industries u l dawk eh, fil-forestrija. Jekk nindirizza mbagħad żewġ kwistjonijiet oħra illi huma ewlenin l-ewwel nett hemm il-kwistjoni jekk għandniex ninkludu l financial statements u li jkunu awditjati kif ukoll barbuta ma' threshold hemm il-pożizzjoni Ġermaniża u nista' nifhem il-punt tagħhom u anke bħalma qal is-Sur Clint il-kummenti tiegħu. Imma mbagħad minnaħa l-oħra hemm il-pożizzjoni l-oħra li jaqblu magħha l-kumplament tal-gruppi politiċi u l-pożizzjoni tiegħi illi dan għandu jkun parti mill-statements uh, finanzjari u dan għandu jiġi awditjat. Għandi daqs informazzjoni eh, kontradittorja dwar kemm dan kollu sar joħloq pis. Għan jisser involvu l-kumpanija tal audizjar u organizzazzjonijiet oħra, pero eh, l-kumpaniji gbar tal-auditjar ikunu huma li jawditjaw il-kumpaniji l-gbar għalhekk. Smajna din ir-referenza għal situazzjoni politika illi ħadd qabel magħha huwa possibbli li ssib kumpaniji ta' awditjar illi eh, jaqblu fid-daqs u għalhekk eh, hemm dik din ir-rieda għaliex dan ifisser iktar kummerċ, iktar negozju u riżorsi ulterjuri. Però il-punt ewlieni fuq dan l-statements finanzjarji u l-awditjar huwa li jekk dan huwa parti mir-rapportaġġ Uh, mis-soft reporting, meta aħna nindirizzaw il-konsekwenzi legali, ser ikunu dawn jekk wieħed ma jrapportax mod ġust. Eh, dan jgħattu ukoll għal rapportaċ ambjentali pereżempju, dejjem nistgħu ngħidu li eh, kien hemm xi żball u hemm differenzi fl-interpretazzjoni, jew għalhekk nitilfu il-punt kollu ta' trasparenza li aħna nixtiequ niksbu. Aħna għana sistema tajba ta' sistemi finanzjari ta' statements finanzjari li jkunu awditjati hemm sistema legali li torbot ix-xogħol tal-awdituri u dek li tagħmel kumpanija għalhekk aħna ma rridux eh, nipenalizzaw il-kumpanija jew it transazzjonijiet imma nridu npoġġu eh, responsabilità kbira fuq it-trasparenza u aħna verament serji fuq dan. Dan irid ikun parti mill-statements finanzjarji u rrid jiġi awditjata li xinkalla se nitilfu it-tifsira kollha ta' dak li qed naħdmu għalih. Imbagħad thresholds. Hemm tliet tipi differenti bħalma smajna hemm threshold ġenerali tal-marbut ma' daqs tal-kumpaniji li għandhom jirrapportaw. Naħseb illi hemm ftejmu wiesa bejnietna illi il-limitu għandu jkun il-limitu tal-SMEs. Imma mbagħad hemm eh, opinjonijiet differenti jekk għandu xikunu l-SMEs jew kella doppju daqs tal-SMEs. jew għaxar darbiet iktar. Din kienet il-pożizzjoni oriġinali tas-Sur Klint. Il-pożizzjoni tiegħi kienet u nifhem ukoll li din kienet pożizzjoni oriġinali tal-gruppi l-oħra minn barra l-alda li nżommu ma' definizzjoni tal-SMI. fil-negozjati aħna l-iktar li morna l-bot kien li id-daqs ikun ta' dak doppi jew tliet darbit iktar. Ġri 100 miljon jew 150 miljon. Imma l-ħaqniex ftejn fuq dan. Il-threshold għal-pagamenti tal-gvern. Hemmhekk għandna nqas flessibilità meta mqabbel mal-daqs tal-kumpanija li xekwet jara 2000 euro mill-perspettiva tal-kumpanija dan huwa manżar imek taraħ mill-perspettiva tal svilupp ta' Sudan jew xi pajjiż li għadha tiżviluppa dan jekk uh, tara kif jolqot l-tmexxija jew anka l-ċivil tara illi dan iħalli effett qawwi għalhekk huwa importanti li aħna nżommu ma' dan it-threshold baxx. Imbagħad hemm il-punt l ieħor tielet punt il-project by project fej il- uh, il-kumpanija għandha tkun dik responsabbli illi il-licenzja għandha tkun marbuta ma' rapportaġġ eh, jew le. Il-punt hawnhekk huwa illi għandu jkollna threshold baxxa ta' 10.000 euro. U formulazzjoni ġdida li tiddeskrivi dak li aħna nippruvaw nevitaw li jkollna sitwazzjoni fejn jkollna threshold għoli, pereżempju fl-industrija tal-forestar għandek eh, ħames mittelf persuna, mbagħad għandek il- għandek ċertu proġetti li jiġu allokati u għalhekk Irridu naraw kif jista' jkollna wkoll soluzzjoni għal dan ir-rapportaġġ fuq il-proġetti. Preżentament dan huwa xogħol il-fażi li wasalna fih aħna. Aħna nafu negozjati fil-Kunsill u nafu illi d-diskussjoni se jkunu websin, aħna rridu nżommu mal-pożizzjoni tagħna għalix eh, dan il-negozjati jridu jisseħħu u ma rridux iwassluna sabiex aħna nċedu minn naħatana. Seems that it's a draft opinion that it should be a very large draft opinion. Naħseb li din ser tkun opinjoni wiesa ħafna għanna 10 ko relaturi. Sur Michel Gay. Is-Sur Bullman. Grazzi ħafna Sur President. Jiena xtaqt li l-kommenti tiegħi nresaqhom f'isem Edward Xikluna illi sfortunatament illum ma setax ikun magħna hawnhekk qed jipprova eh, isolvi problemi tiegħu fiħdan il-partit eh, tal-SND u jiena xtaqt nirringrazzja l eh, rapporters il- Eh, Sur Klint, Signora Petikajnen, għal xogħol eċċellenti tagħhom illi jagħtina bażi tajba sabiex għandna nħu kompromess fin-negozjati. Li nittamaw li jintemmu mandu mux eh, mill-lat politiku, eh, xaqt nfakkar illi ma nix nintilfu fil-dettalji fil-aspetti individuali tal-diskussjoni. Aħna bħala Parlament Ewropew rridu nuru biċċar dak li rridu aħna stess, meta aħna eh, nkunu msieħba ta' stati oħra, per eżempju tal-ACP eh, u pajjiżi oħra, aħna dejjem nużaw il-kelma tal-governanza tajba għaliex nkunu qed nippretendu um, relazzjoni trasparenti, stabbli u peress li aħna tajna aktar kompetenzi per tat trattat tal Lisbona fir-rigward tal-negozjati anke minħabba il-sistema tal-kodeġizjoni aħna nippruvaw u dawn il-kontratti li huma ġusti, li huma stabbli, li għandhom ċertu kriterji ta' kwalità u li mhumiex ibbażati fuq xi proċess marġel mħaffef. U għalhekk hawnhekk f'dawn iż-żewġ rapporti taż-żewġ kollegi aħna rridu illi nindirizzaw il-financial statements, it-trasparenza f'dan ir-rigward u għalhekk iridu nagħtu l-istess prinċipji. Jiġifieri il-relazzjoni trasparenti, nadifa u inkomplu uh, bin-negozjati mingħajr ma nipruvaw uh, nimminaw il-fiduċa jew uh, nipreferu xi settur minn ieħor. U għalhekk istur xikluna huwa konvint li anka fissem eh, l-SND irid ikun hemm pożizzjoni ċara illi eh, ma tikkontentax ruha bċertu limitazzjoni imma tkun waħda ambizzjuża fuq il-rapportaċ pajis pajis nħossu illi rridu naraw xinu l pagamenti anka rridu naraw li norjantaw ruħna fil regwar ta' definizjoni tal-SMI e kif anka użata prezentament fil-leġizlazzjoni tagħna aħna ma rridux neħolqu situazzjoni inċerta fir rigward tal-SMEs li ma kunux nafu f'liema situazzjoni qegħdin u għalhekk nixtiequ illi jkollna kultura ta' negozjanti illi mhux iġorru il-pis fuq spaljom imma illi jkunu jistgħu iwettqu u bċertu responsabilta il-xogħol tagħhom. aħna lina u importanti illi e, eh, insommu ma dak li għankanna fl-annual statements u jridu n konsiderazzjoni anka l-konsegwenzi legali aħna nħossu illi eh, fi diskussjoni minnaħta rapporter hemm e, maġġoranza favur dan l-approċ e,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 xtaqt eh, ngħid li din hija kwistjoni importanti ħafna u ma nixtuqx li npoġġu pis żejjed fuq in-negozji tagħna imma minn naħa l-oħra irridu naraw ukoll il-benefiċċji. Meta mqabbla mal-ispejjeż din m'għandix tkun biss operazzjoni illi twassal għal iktar spejjeż biss imma għal iktar benefiċċji jekk wieħed ħares 50 sena ilu il kumpaniji farmaceutiċi kellhom ħafna iktar aċċess sabiex eh, illum biex dak iż-żmien idaħlu eh, prodott fis-suq illum il-ġurnata situazzjoni ħafna iktar differenti u għalhekk din hija waħda mill-għanijiet li aħna nqablu dan ifisser forsi iktar xogħol mod partikolari jekk dawn in-numri jriduhom li jkunu awditjati iktar xogħol u iktar <laughs> negozju għall-awdituri min irid titkabbir fl-Ewropa u għalhekk forsi ta' tkun eh, sors ta' hekk. Però fil-gwar ta' threshold ta' daqs tal-kumpaniji palma minna fil-CCTB naqbel illi pala l-ewwel pass imorru għall ammont doppju ta' threshold tal-SMEs u mbagħad fit-tieni fażi nestendu dan jekk l-ewwel fażi tkun waħda ta' suċċess dan għalija u appunt eh, interessanti li niddiskuti imma għandu jkun hemm il eh, proċeduri normali. Memx għalfejn għadħol ħafna dettalji, skuża ruħ li jisir kolli netlaq issa malajr għaliex għandi impenn ieħor issa stess. Uh, yes, Mr. President, I... I... Grazie, Sur President. Għan jitkellim u koll eh, fissem l-Onorevoli Kamal li palissa qed jattendi l-anniversarju tal-ġublew tal majista ta' ħarreġina. 60 sena naħseb qed jgħid il-kellim. E għad għadek għad waw is-sur Kamal. Mela. Sur President, waqt l-aħħar diskussjoni tagħna fuq l-opinjoni diġà rejt l-opinjoni tiegħi fuq id-direttivi tal-accounting li issa menu eh, issa ila taħdem għal armajn 30 sena di hija dejjem favur trasparenza u tagħti playing field ġust biex il-negozji jkun jistgħu jikkompetu bejniethom. Meta niġu għal rapportar ta' pagamenti li l-gvernijiet jridu nħolqu bilanċ bejn ħtiġiet ta' trasparenza u, u li nevitaw e, red tape għal kumpanija l qed insemmi żewġ elementi. L-ewwel il-kunċett eh, ta' rapportar pajis, kull pajis għalieħ. Jien naqbel mal-prinċipju ta' dan il-tip ta' rapportar għall-industrija tħaffir, extraction. Dinja situazzjoni li jina toġobni imma jiena frustrat bil-fatt illi l-Parlament qed jimbotta xi ftit żejjed u b'mod radikali żejjed minn minnar ma jkun hemm valutazzjoni tal-impatt u qed jiftaħ il-bieb għal kumpaniji kollha jiddefinixxu x'inhu l-proġett ċinu ma' proġetti tagħna ma jfisser xej ħlief li l-proċess ħajkun iktar ħajkun inqas maġġel u aħna fit-trilog u issa dan ħajdu mis-snin għaddej. Mbagħad it-tieni dwar l-emendi li s sur kamalu jiena din nippreżentaw fuq il-prinċipju veru u il-Parlament għandu opportunità jista biex jgħati messaġġ qawwi lill-Kummissjoni u lill-National Accounting Standards Board. Sajdu jien għana tħassib seru fuq it-tibdil li hemm qed nimxu l-bat il-bot mill- f'dak li għandu xaqsam mal prinċipji milli sempliciment nimlew il-kaxxi għanna l-implementazzjoni li nistaw nużaw l-opportunità biex niċċaraw xinu il-prinċipju tal-verità fiħdan il-EU Accounting Law. Il-Komissjoni qed turi il dan il-valur huwa eh, standard eh, fundamentali minnu nnifsu u għacċar mis-sentenza fl-1996 mill-qorti tal-ġustizja illi ċerti standards jamluha possibli biex il-banek jesagġeraw fil-standards tagħhom u allura ċerta situazzjoni li għanna l-lum setaw jiġu evitati. Grazzi ħafna. Sorry, uh, I'm trying to see if... Et prova nara jekk hemm xedow ieħor. Ah, għadu kif tkellem, all right, et jati president Ah, jina der li jinti tkellim fi sem is-sur Kamali, min titkellim fissmek u ukoll issa. Is-sur ħakunt is-sur Klute mhux as, Mela, nati l-kelma li s-Sinjura Makert. Mela, jien m'għandix l-istess ballun tal-kristall biex nara l-futur li jiddet bħal mandu li jekk ikonna trialogu ieħor f'kull li nistgħu noħorġu bdil aħjar u allura nistgħu nistennew 40 diversi snin. Naħseb li ideja li din il-kwistjoni fil-fattija tant importanti għalina u d-dettalji kollha tal-implementazzjoni tagħha permezz ta' rapportar pajjiż kull pajjiż għalih u nistgħu nassiguraw riħna li verament nirriflettu kemm l-opinjonijiet ta' dan il-komitat u għadhom għadin diskussjonijiet fuq il-165 emendi li aħna prezentajna fiħdan il-Kumitat ta' Fajt Legali, disajn minnom u ma biss fuq il-rapportar kull pajis għalih. Allura din bħala istituzzjoni demokratika din hija kwistjoni li tinteressa fil-fat il-konstituenti tagħna l-organizzazzjoni barra mill-Parlament u naħseb mhux kwistjoni għalina li eh, noqogħdu naġlu fuqhom sempliċiment nitfgħu is-siment fuqhom u ngħidu li dawn eh, eh, l-affarijiet ġew preżentati f'dan il-presidenza Dan jizahna għanna nassigura ruħna li nirrispettaw id-demokrazija xwera kollha din hija direttiva dwar it-trasparenza u ma mhux sew li aħna ma nkunux trasparenti fuq din daw il-kwistjonijiet. Jiena kontenta ħafna biex nirċiv l-proposta minna naħa tal-Kumitat Ikon għax servi ta' kontribut importanti għax-xogħol ta' rapporters fil-Kumitat fil Juri Issa xi żewġ punti nixtieq insema x'milix nidħol fid-dettall ta' dak li qed iridu naqblu fuqu fost ix-shadows. Imma huwa ċar ħafna li hija meta nħarsu l-elementi illi illi daħlu li rridu niffaċċjaw, rridu nitkellmu fuq dan fil-rapporti annwali u dak huwa l-Endor Frank jekk inti titta jkollok approċċ għal dan dan rridu jitlu fir-rapport annwali. Allura jkun zballa li naj nippruvaw nieħdu approċ differenti, speċjalment jekk ma alternattiv approċ alternativ li jkun fattibli u prattiku. U jimma nara l-ebda għażla alternattiva u x'inhu l-każ li l-kwistjoni kollha kemm hi ta' spejjeż eċċetera hija importanti biex naħsbu fuq għad il-kwistjoni imma ħannibat li kollegi ten eh, il-chairman li kien tal-BP, Lord Brian, u li għalli mux daqseg diffiċ tal kumpaniji kbar biex għamlu dan, għalli daw diġa għedin jiġbru l-informazzjoni f'dan il-kamp u l-spejjes zejda e, li jikredu dan u ma li għed nifmu għedin naqraw għedin nieħdu il-messax minna ċaħat li jgħazbi l-industrija. Allura f'dan it-tip ta' rapportar kull pajis għalieħ, Iva, irridu negozjaw fuq xuħut minn daw il-negozjati, il-kumpani kbar jistgħu jagħmlu dan f'kull industrija ma kenniex diskussjoni finali kif għan nifacċaw l-SMIs fuq dan, għad id-diskussjoni għadha miftuħa dwar dan. Jien naħseb li huwa importanti li nirriflettu fuq il-fatt li hemm fil-fatt talba kbira għal dan it-tip ta', ta rapportar, mhux din hija l-pożizzjoni tal-Kunsill, U naħseb hemm l-opinjoni li din hija ħaġa fundamentali fin-nazzjonijiet fej pereżempju fl-Afrika fejn idħulu għas darbiet ikbar mill-industriji tat tħaffir <coughs> fil-kas tal-Uganda daw jirċifu 2 biljuni mill-estrazzjoni ta' żejt u l-budget tagħhom diġà huwa ta' 3 biljuni. Allura hawnhekk għandna telf ta' flus diġà u allura għandna bżonn eh, trasparenza u ftuħ biex il-pajjiżi jġildu l-korruzzjoni kun jafu il-flus fejn sejrin fejn qed imorru fejn qed jintefgħu u aħna ma nkunux nistgħu niġu lura għal dan u naġġornawha biex Ikonna x'eżitu aċċettabbli. Allura rridu naraw l-aħjar soluzzjoni u rridu nkunu radikali u nippruvaw ninnegozjaw b'mod jibes ħafna mal-Kunsill biex naraw nistgħu niksbu ma' f'dan. Dwar kwistjonijiet iktar tekniċi kif diġajet, qed hemm ħafna xi jrid isir f'dan tal-kumitat imma kelli diskussjoni ma' Sur fuq il-kwistjoni tal-ex PRL il-kwistjoni dwar jekk dan għandux ikun standard mandatorju naf li hemm mendi li ġew prezentati e, fil-kumitaturi biex fil-jed jitolbu biex dan ikun mandatorju. Jien m'iniex konvint li għandu jkun hemm mandatorju f'dan il-kamp dan qatt ma minna standards mandatorji fl industri f'da dwar dan fit telekomunikazzjoni telekomunikazzjoni tukoll naħseb hemm provvedituri oħra li qed qed jadottaw applikazzjoni bbażati fuq l-XPRL imma fil-fatt jistaw jirriżulta fl-istess eżiti. Għal darbor għan naħseb jek nħassu ċertu riċerka f'dan il-kamp, mhuwiex inklunsif li l-XPRL ħatat l-aħjar e, mod kif naslu għal din. U nistieden il-kollegi tiegħi biex jħarsu l-affajt li rajti jien anka fuq l-internet biex naslu biex naraw xinu l-aħjar mod kif aħna nagħtu anke fl-Istati Uniti dan għadhom is-sistema għadha mhix vinkolanti l-XPRL qed tiġi inkoraġġuta imma mhux mandatorja għad. Allura forsi jridu naraw x'ħan nagħmlu aħna stess anke fir dan il-vot tagħna hawnhekk fir dan dal-kumitat. Forsi għandna nixprunaw u mmexxu l-qoddim l-XPRL ma mhux nagħmluha li tintażel ta' bil-fors. Naraw li tintuża iktar u mbagħad issir l-istender tal-industrija fuq medda ta' żmien twil. Din hija l kompromiss li għandna naslu għalih li naqbel miegħu jien. Però kif qed jiena nieħu pjaċin nisma' il-proposti li joħorġu minn dal-kumitat anke mill-affarijiet u l-affarijiet ta' u l-kumitat ta' affarijiet legali ma diskutix din il-ħaġa il-Kumitat tkellem l-akta u għal darbora tafu intom li ma daħanix fl-agenda u dinja ħasra għax tfisser li għat ma kellniex diskussjoni formali dwar din. Għavolja naħseb li taħdin il-presidenza b'mod informali din dawn il-kwistjonijiet imma kif diġajet manniex il-mandat propju biex niddiskuti din. Emendi għadin u il-presidenza d-għasla sal-fitmin taħħa u qabel ma nieqfu għas-sajf ovvjament aħna mhux se nkunu nagħmlu ħafna xogħol fuqha jekk ma nagħmlux progress fil dan il-kumitati parlamentari. Però nieħu pjaċi nisma' l-opinjonijiet mill-kumitat inter. Grazzi. Jekk ma jixtieqx il-mikrofonu. Jiena nadi il mikrofonu l-rapporters l-onorevoli Klintz u l-onorevoli Piti Kajnen. Nirringrazzja l-shadows l kontribuzzjonijiet tagħhom jgħid eh, l-sur Klinza anka lilek tal-kontribut kif qed tiġa għadna fċertu oqsma għadna l-bot minn xulxin ħafna u ma nafx kemm fil-ġranet li ġejjin ħajrna xinna eh, nalqu din id-differenza ta' bejnietna. Qabel ma jkonna aktar diskussjonijiet eh, jiena nixi u koll diskuti dan il-dokument fil-grupp politiku tijaj dan ħajsir il ġimgħa d dieħla bat naraw kem nistaw inneħu neliminaw id-differenzi naqbel ma' Eileen li aħna mux bil-forx li konna il posizjoni tal li għandu l-konsil palissa minnaħa l-oħra aħna għandu ikonna pozizjoni meta aħna nitlu fil-laqat tal-trialogu. Fil għax dan ħaj l-opinjoni tagħna tkun eh, il-bażi tad-diskussjoni. Jekk ikun hemm differenzi kbar, allura l-Kunsill mbagħad tajħares lejna isna xi imġienen u ma jkunx irid ipoġġi magħna biex nibdew niftħu dawn id-diskussjonijiet fit-trialogu għalhekk irdu naraw kif ħan jirnexxinna niksbu dan jien ottimist fin-natura tiegħi mm, ġifieri naħseb li forsi jista' jirnexxinna. L-Onorevoli Pitikajne, biex insiċċa ħaġa jgħid l-Onorevoli klient l-XPRL għandha tkun limitata għal dawk li qed jużaw bħalissa l frs maħniex qegħdin nikkonsidraw li l-SMEs jiġu inklużi. Barra minn hekk għandna din eh, l-iskadenza ġo moħħna bħalissa dan il-timetable u li jassal sal-2018 għal għu nixtieq nisma li l-Komissjoni tgħid isurjuna Pitikajnen qabel ma nitkellem jiena fil-fatt il-President qed jgħid li kien ħajstaqs il-Kummissjoni biex tagħti l-opinjoni tagħha. Grazzi ħafna ċer, jiena ħankun fil-qosor u nirrispondi numru ta' mistoqsijiet speċifiċi li saru fil-diskussjoni ġenerali. Kif għal il-Sur Bullman, irridu nħarsu l-prospettiva kollha u l-anijiet tal-proposta tal-Kummissjoni. L-anijiet kienu li u trasparenza kemm jista' jkun fir rigward ta' dawn il-kumpaniji kbar eh, tal-taffiru x'qed iħallsu rridu jkun approċċ Eh, wiesa aħna ħarisna lejn il-proposta qed naraw kif nistgħu nżidu t-trasparenza u aħna ma nalebda intenzjoni li naħdmu ħażin iridu trasparenza vera u naħseb għaddin nistgħu nistudjawa, però ovvjament irid konna dak il-bilanċ eh, neċessarju fir rigward tal-SMEs u l-ħlasa eh, micro. Eh, meta għati isa il-kumpanija Shell tħallas biss biljun lin niġerja u wieħed eh, jaqsama eh, jaqsem din biex joħroġ ir-rapport, ir-rapport jkun wieħed enormi. u mbagħad irġu naraw ukoll trasparenza nkun qegħdin niksbu jekk nagħmlu dawn it-tipi ta' rapporti, probabbli xejn. Issa fir rigward tal-verifika ta' dawn ir-rapporti, nix bilkom l-attenzjoni illi laqqas fis sistema li ITI li l-izviluppa tal-10 snin laqqas taħt il usfrank Frank ma' hemm xi rekwiżit tal-verifika eh, speċifiku għalfejn għax dawn iċ-ċifri u dawn it-taxxi u liċenzi li jitħallsu diġa' ġew verifikati Eh, taħt eh, il-żamma tal-kontijiet normali u l-verifika ta' din iż-żamma tal-kontijiet. Iġifieri kan ħansidu dawn it-tipi ta' verifiki supplementari, aħna nkunu qegħdin nirdupjaw ix-xogħol illi eh, għandhom u nżidu l-ispejjeż ġifiri din ma kienx laf il-proposta tagħna u l f'dik tal-Istati Uniti. Il-Komissjoni ovvjament provat toħlo level playing field mal-Istati Uniti mista tkun hekk f'kull dettal, imma aħna ma nħossux illi għanna eh, nħidu xi triq kompletament u totalment differenti minn dik tal-Istati Uniti. Punt ieħor li xtaqt nagħmel kienet dwar dan l-eżerċizzju ta' semplifikazzjoni fil-Kunsil għamilna progress kbir biex nisimplifikaw ir-regoli tal-SMEs u l-koll nafu illi l-SME se jkunu il-mutur ta' kif wieħed joħroġ minn din il-kriżi għalhekk dan ħajkun wieħed mill-affarijiet żgħar li jgħinu biex nisimplifikaw il-ħajja tal-SMEs biex dawn ikollhom anqas piżijiet għalhekk jekk jista' jkun fir-rigward ta' semplifikazzjoni toqgħodux taħlu ħafna ħin għax aħna din hi wkoll l idea tagħna. Issa dwar l-XPRL il-punt li tqajjem il-Sur Klintz naħseb illi jiena ovvjament trid nerġa' lura għand il-Kummissjoni għanna f'moħna għanna affarijiet pozittivi għamil sens li l-kumpaniji li applikaw la IFRS li jagħmlu dan b'mod elettroniku sa wara kollox qed 20 seklu musa nibqgħu nużaw il-karti u l-XPRL jidher li huwa l-istandard l-aktar komuni. Imma kif qal ir-rapporter jagħmel sens ukoll illi wieħed jerġa' jivverifika din anka minħabba l-standards imma aħna palissa aħna pozittivi lej kif mbagħad ridu nduru nħarsu lej din il-ħaġa, ridu biex nibbilanċaw tajjeb l-affarijiet. L-aħar punt dwar il-true and fair view din miex xi ħaġa ġdida din tiġa qiegħda hemm niżla fid-direttivi l hemmhekk għal 30 sena u aħna ma biddilna xejn. Dan huwa prinċipju tajni ħaktar prominenza fid direttiva biex namlu ċara illi tru interview għawet mill-prinċipi illi l-kumpanija li tagħmel iżom il-kontijiet rispetta aħna irridu l kumpaniji iħarsu lej ċifri edin veru jagħtu rappreżentazzjoni tajba tal-żamma tal-kontijiet tagħhom u introduċejna u koll il-prudenzja li li importanti ħafna anka minħabba l-kriżi u għalhekk aħna qegħdin nimxu eh, mod tajjeb anka legalment u biex nassiguraw illi aħna mhux qegħdin biss insegwu regoli blamment imma biex naraw illi eh, qed nżommu l-affarijiet mod prudenti u reali dwar il-voting rights tistaqsi r-rapporter il-mikrofonu tal-kellimi, jekk iġbok il-mikrofonu il-kellimi. Do, do, you, do you mind to repeat? Jekk jista' jkun tista' eh, tirrepeti l-mistoqsija, il-kollega hija esperta fuq it-trasparenza. X'kienet il-mistoqsija tiegħek? L-Onorevol Pitikajnen, il kustjoni hija bliema tip ta' metodu għanna nużaw jew nikalkulaw il-non-voting uh, rights il-nominal jew id-delta. E, e, kien hemm jissuġġerixxi li id-delta tiġi estiża għal kollox jew